Now we go to Naddu issa l-agenda tagħna għas-seduta tal-lum. Nkomplu is-seduta tagħna l minutu tal il-minutu tal-bieraħ ġeġa eh, disponibbli għaw xi kommenti ma' l-ebda kommenta għal għabda il-każ eh, dawn adottawhom.